vous propose que nous commencions... li nibdew bil-ħidma tagħna. Il-sur Lajnen mhux jataw, għalhekk jiena semmexxi laqgħa tagħna llum wara nofsinhar. Naħseb li għandna l-ewwel nibdew billi nadottaw l-aġenda hemm tlet bidlet fl-aġenda. Punt numru 5 li rigwarda l-protokoll addizzjonali għal ftejjim ta' kooperazzjoni għal ħarsien tal-ixtut u l-ibħra fil-Grigal tal-Atlantiku, il-rapport ta' Sinjura Rosbach. Se nitrattawħ it-fitnejn ta' Deċembru bħala l-aħħar punt, ġifiri il-punt 17. Mbagħad il-punt 8 dwar il-proġetti ta' investiment fl-infrastruttura l-enerġija Dana se niddiskutuh fil-laqa li mis peress il eh, minħabba li se jidħol fis-seħ mbagħad it-trattat ta' Lisbona. Mbagħad fl-aħħar net punt 14 dwar il-sigurtà eh, fil-provista tal-gas, il-rapport tas Sur Sonic se nitrataħ qabel il-punt 13, ġifiri il-punt 14 isir 13 u 13 isir 14, ġifiri l-ewel punt ta' warnof sinar fl-ewel ta' Deċembru. Taqblu ma' din l-agenda wara dawn il bidli zar li għamilna, jider li ma' webda oġġezzjoni għal stant grazzi. E, Tininet il-reġim lingwistiku għaw interpretazzjoni bil-lingwi kolla ħlif bil- lingwi bil latvien u eh, bl-Estonjan. Il-nar il ġima fil-ħodu, fl axra ta' fil-ħodu, preċizament, le, t-korreġi ruħal president, il-ħamis fil-ħodu, fl-10 ta' fil-ħodu se jkunem konferenza ta' Sur Paċawri, rebbieħ tal-Premju Nobel u Sam McCartney dwar il-tisħin globali u l-politika tal-ikel. Dinja konferenza miftuħa li se ssir minn l-10 san nofsija daw kolla li u jattendu merħba bijom. Issa nixtiqkom u koll ta' provaw il-minuti tal-laqa tal-5 u 6 ta' ottubru, 19 ta' ottubru u 3 u 5 ta' novembru. Għaw xie kommenti dwarom dawn? Le, grazzi ħafna. L-ewel punt illi għanna fuq l-agenda tagħna l-lum wara nofsinhar wa skambju ta' opinjonijiet ma' direttur ġenerali Sur Philip Love illi uh, sejna għatmana illum waħna se nitkellmu dwar ehm, l-imġiba rigward antitrust fis-settur farmaceutiku għalhekk sur direttur nistidnek tindirizzana un bat wara jkun hemm diskussjoni skont il-regoli u kondizzjonijiet tas-soltu. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi ħafna tal-li stidintuni għallaqa ta' dan il-komitat illum. Jena kontent li konnu kolli l-opportunità li niddiskuti ma'kom il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni f'dan is-settur tal-farmaceutiċi. Il-politika tal-farmaceutiċi tal-Kommissjoni hija mmexxija mill-prinċipju illi ikun hemm disponibli mediċini innovattivi illi wieħed ikun jista' jixtrihom u li jkunu disponibbli għal pazjenti kollha din hija sfida kbira il-Kommissjoni l-ġdida kif imħabbra mill-Kommissarju Barroso għarfet l-importanza ta' din l-sfida. U għaqdu il-DG Enterprise u DG Sanko sabiex jiffaċċaw din l-sfida aħna fil-qasam tal-kompetizzjoni u koll nikkontribwixxu għal din id-diskussjoni fuq l-inizjattivi leġislattivi li tieħu il-Kommissjoni f'dan il-, -il qasam tal-farmaceutiċi u permezz tal-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni nippruvaw kemm jista' jkun nikkontribwixxu eh, biex aħna nilħqu l-anijiet illi tiffissa il-Kummissjoni u twettiq tal-politika tal-Kummissjoni kif appoġġata u emendata mill-Parlament. L-ewwel nett irrid ngħidilkom Eh, xandom jigwadanjaw u jitilfu l-konsumaturi l-pazjenti Ewropej f'dan il-qasam xinu ma xitħassib għanna dwar kompetizjoni x'nistgħu namlu rakkomandazzjonijiet fil-qasam tal-politika. Se nitkellem dwar ir-relazzjoni kompetittivi dwar il-kumpaniji ta' oriġini u dawk tal medicini ġeneriċi li aħna fukajna fuqhom fl-inkjesta tagħna palma tafu. Kull pazjent fl-Unjoni Ewropea jonfoq madwar 430 euro fis-sena f'mediċini. U x-xejra hija qiegħda eh, tiżdied fil-fatt fil-mediċini jintefqu madwar 2% tal-GDP Ewropew mux ebda sigriet illi skemi tal fil-qasam tas saħħa jinsabu taħt pressjoni kbira għal daqstant edin infittxu illi eh, nifrankaw il-flus minn mill-budget stana u mux faċli illi wieħed eh, jifranka l-flus meta Eh, jirrigwarda eh, medicini innovativi li bil-fors jiridu jkunu iktar oljien peress li l-investimenti tal-bidu tal min jipproduċi dawn il-mediċini ta' oriġini u magbar ħafna. Għal s-santum wara ikunu jiridu jirkupraw dan il- eh, l-investiment li huma ikunu għamlu l-bicċa kbira tal-istati membri edin eh, jipprovaw kem jista' jkun jifrankaw il-flus mill-budgets tagħhom permezz ta' użu ta' mediċini ġeneriċi. Dawn jinkludu l-istess ingredienti attivi li kollom il-mediċini uh, ta' oriġini huma effettivi bħalhom huma sikuri wkoll imma jiswew ħafna inqas flus. U dawn il-mediċini ġeneriċi jistgħu jitpoġġew fuq is-suq la darba il-privattivi il, il, il privattivi Eh, tal-medicini ta' oriġini ikunu skadew il-kompetizzjoni minn din il, il minn dan il-medicini ġeneriċi għanda eh, tlet eh, finijiet għal naqqas il-prezzijiet tam il-medicini iktar disponibli ta' ti aktar aċċess, per eżempju tlet snin wara li tkun skadiet privattiva, il-konsum jizdiet madwar 60%. U t-tielet net tkompli tagħti inċentivi sabiex ikun hemm iktar innovazzjoni għaliex l originaturi jridu jpoġġu prodotti ġodda fis-swieq sabiex eh, ikunu jistgħu wkoll mbagħad jagħmlu tajjeb għal prezzijiet għoljien tal-mediċini tagħhom. Saret inkjesta settorjali u sibna illi il-mediċini ġeneriċi ikunu jiswew 25% inqas mill-mediċini ta' oriġini meta dan jitpoġġew fis-suq u il-prezz ikompli jonqos anki wara sentejn. Ovvjament dan jirrappreżenta uh, eh, frankar mhux ftit għal sistemi tal-kura tas-saħħa. Ridna naraw kif nistgħu nifrankaw iktar flus permezza dawn il-mediċini ġeneriċi u rajna illi hemm eh, dewmin biex dawn il-prodotti ġeneriċi jitpoġġew fis-suq E, idumu madwar 8 xhur wara li tkun skadiet il-privativa tal-mediċina ta' oriġini biex il-mediċini ġeneriċi jitpoġġew fis-suq. Forsi għalikom 8 xhur e, mhumiex wisq, imma kull dewmin huwa importanti, kull ġurnata li tgħaddi hija proporzjon sostanzjali tal-fatturat tal kollu ta' medicina imsek imsejħa blockbuster. Analizi ta' uh, kampjun ta' medicini seta kienem 20% iktar ifrankar ta' flus kieku dawn li medicini ġeneriċi daħlu tpoġġew fuq is-suq aktar kmieni Aħna meta bdejna l-inkjesta ma, ma kien nebda idea dwar, dwar ir-raġunijiet għal dan id-dewmin biex għatpoġija fis-suq ta' dawn il medicini ġeneriċi. L-inkjesta tagħna iffokat fuq aspett wieħed potenzjali għal dan id-dewmin, jiġifieri probabbilment l-imġiba tal-kumpaniji u kemm dan il-fattur kien dovut minħabba il-liġi tal-kompetizzjoni dawn il-kumpaniji kienu għadin iġibu ruħom b'tali mod illi ikun kontra, imur kontra u fiksur tal-liġi tal-kompetizzjoni. U dana kollu aħna fimna u koll illi l-kumpaniji farmaceutiċi jaħdmu f'ambjent u f'kuntest regolatorju kompless ħafna. U Għalek, barra dak li aħna najdu dwar l-imġiba ta' dawn il-kumpaniji u importanti u koll li aħna namlu rakkomandazzjonijiet dwar il-regolamenti infusom. Issa, jekk wieħed jara l-imġiba ta' dawn il-kumpaniji, rajna illi l-kumpaniji ta' oriġini jużaw għat ta' odot biex ħarsu tħul tagħhom mill-prodotti mil blockbuster. Qed nuża l-kelma odot mhux għax inventa inventajnija aħna, imma fl-inkjesti tagħna uh, illi huma wkoll jitkellmu dwar kaxxa tal-odda sabiex ikollhom l-ikbar dħul possibbli fuq dawn il-mediċini blockbusters u uh, dawn l-odot iridu jiksbu permezz tagħhom ċertu uh, finijiet ġustifikati li huma tajbin, imma jista' wasu kollha xejriet pjuttost negattivi, pereżempju l-istrateġiji tal-privattivi ħafna drabi eh, l-oriġinaturi jippruvaw ittawlu il-protezzjoni tal-privattivi billi eh, japplikaw għal privattivi differenti għal l-istess prodott, ġifiri eh, lekkim sejħa ehm, eh, privattivi ta' grupp. Dawn, per eżempju, eh, madwar 1300 applikazzjoni għal privattivi eh, li għadhom pendenti madwar l-istati membri. Wieħed mill- mir raġunijiet għalfejn dan isir huwa sabiex ma jħallux il-mediċini ġeneriċi li jitpoġġew fis-suq. Issa, meta wieħed ressa eh, jibda kawża l-qorti dwar il-privattivi, eh, din tista' ssiru bir-raġun. Imma dan, dan il, din ir-rotta tista' tintuża wkoll sabiex jintħoloq xkiel biex il-prodott ma jistax jitpoġġa fis-suq ħafna drabi dan isir propju biex il-mediċini ġeneriċi ma jitpoġġewx fis-suq. Kważi tnejn minn kull tliet każijiet fejn inata inata deċiżjoni finali mill- mill-qorti eh, kien sar propju minħabba raġunijiet biex jikkażaw dawn, jikkawżaw dawn l-xkiel. Normalment Normalment, kas li trassa qoddim il-qorti każwar privattiva idum madwar sentejn u tmin xhur biex jinqata il-kumpaniji ta' oriġini għamlu madwar 200 ftejimiet dwar privattivi li kienu b'xi mod jew ieħor jillimitaw il-tħul tal-mediċini ġeneriċi fis-suq u kienem ċertu eh, flus, ċertu ħlas direttament li saru mill-kumpaniji ta' oriġini l kumpaniji li produċu dawn il-medicini ġeneriċi. Dawn l-ammonti kienu ta' madwar 200 miljon euro dawn il, dan il-ħlas isiru jissejħu pay for delay jew reverse settlements u qed isir skrutinju tagħhom skont l-antitrust fl-Istati Uniti palma tafu fil-Kongress fil-Istati Uniti kien hemm dibattitu sħiħ fuq dan is-suġġett dwar il kundizzjonijiet illi taħtom dawn il-ħlasijiet jistaw isiru. U l kongress issa qed dejjem joqrob iktar lejn konsensus fejn eh, qed naraw li l-pis tal-prova jgħat fuq il-kumpaniji li jridu jipprovaw illi dawn il-kumpaniji ta' oriġini maħalsux il-flus il-kumpaniji tal-ġeneriċi propju kemm biex iddewmu li l-prodotti ta' dawn tal-aħħar jitpoġġew fis-suq aktar tard. ħafna ħafna drabi jajdu kol illi il-medicini ġeneriċi huma inqas effettivi, inqas siguri ta' kwalità inferjuri jew inkella jiksru drittijiet tal-privattivi tal-oriġinaturi. U dawn ovvjament imbagħad ikomplu ittawlu proċeduri madwar erba' xhur, imma fejn il-kumpaniji ta' oriġini eh, sfidaw dawn id-deċiżjonijiet fil-qrati rebħu biss 2% tal-każijiet kollha. X'nistgħu nagħmlu dwar dan? sabiex aħna nindirizzaw dawn il-problemi aħna qed nipproponu illi insaħħu in l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni, dan maħniex qed nagħmluh waħedna, imma awtoritajiet tal-kompetizzjoni madwar id-dinja li qed jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa. Imma aħna identifikajna wkoll b'mod parallel u f'konsultazzjoni mal-kollegi tagħna tliet toqsma fejn ir-riforma regolatorja setejna. Meta ngħid dan, mhux qed ngħid illi il-korp kollu ta' proposti leġislattivi issa la saru li qed jiġu diskussi fil-Parlament mhumiex importanti hawnhekk. Anzi, dwar il-privattivi, l-autorizzazzjoni tal-kummerċializzazzjoni, il-prezzar u kwistjonijiet ta' rimbors. Issa dwar l-infurzar tal-liġi aħna diġà ftaħna inkjesta dwar dawn il-ftejmiet ta' privattivi minn ma' kumpanija Franċiża li għandha għata operaturi wkoll ta' ġeneriċi u sen komplu investigaw dan il-ftejimiet li jillimitaw it-tħul fissu, t-poġija fissu ta' dan il-medicini ġeneriċi qed naħdmu kol fil-qrib ma' l-autoritajiet tal-kompetizzjoni fl-istati membri illi xuħut minnom u koll għandhom kazijiet simili ma' da' xorta mux se jkun bizzejiet. Għalek, Aħna għaddejna biex namlu rakkomandazzjonijiet politiċi oħrajn fil-rapport ta' ħari tagħna. Jiena qed nirreferi għall-loqsma ewlenin imma se intenni dak li aħna nħossu li huwa essenzjali. L-ewwel net najdu li hemm bżonn illi jkun hemm privattiva Ewropea u sistema ta' litigazzjoni dwar privattivi fl-Ewropa sabiex ma jkunx hemm irdoppjar ta' xogħol u jkun hemm inqas inċertezza inqas ċertezza legali. Fi 11% tal-każijiet il-rati fl-istati membri differenti taw sentenzi u deċiżjonijiet differenti fuq il-każijiet u sistema attwali hija waħda li tiswa ħafna flus. Alla volja eh, tqalla ħafna flus l-komunità legali madwar 4 120 miljon euro ta' ħlas lill-avukati għal um, servizzi u pariri legali għal dawn il-każijiet. Issa l-autorizzazzjonijiet tal kommerċalizzazzjoni aħna ridna naraw illi ir-regoli qed jiġu implementati u infurzati kif inhu xira. Imma rridu wkoll insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, insaħħu l-kapaċitajiet u in uh, waqfu interventi minn partijiet terzi li xal għal-album l-interessi tal-konsumatura ħarjew fl-ħarnet tal-pazjent. Unbat dwar li prezzar u il-rimbors aħna tlabna l-istati membri biex jasbu li jatu Uh, status ta' prezzar u rimbors ukoll dawn il-mediċini ġeneriċi mill-ewwel Aħna segwejna b'attenzjoni il-modell Olandiż. L-istati membri għandhom jaħsbu wkoll li forsi jaddottaw politiki li jiffaċilitaw kompetizzjoni minnaħa tal-ġeneriċi bħal per eżempju skont il-modell Olandiż jitolbu l-tabib jati riċetta għall-ingredient attiv u mux għal xi marka ta' prodott li kun fih dan l-ingredient attiv partikolari mbagħad skont id-direttiva ta' trasparenza tal-1998 ukoll. Signora President, jena nieqaf hawnhekk, naħseb li l-membri għandhom ħafna mistoqsijiet u ħafna kummenti x'jagħmlu. Pero naħseb illi issa intom għandkom ideja ċara u sħiħa ta' dak li aħna qed nippruvaw nagħmlu. Euh, merci infiniment pour... Uh, Sur Direttur, grazzi ħafna ta' dawk il karimenti li jiftħu il-wittu triq għal din id-diskussjoni u s-sanat il-kelma signora Claude Berndt. Grazzi ħafna. Grazzi, Surlo. Jena smajt b'attenzjoni għal dak li għattinti u rajt il-rapport u meta jiena rajt il-rapport ma konċnaf naf għalfejn għalix derli li ma kienx rapport konsistenti ħafna u rapport eh, motivat eh, politikament. Imma gerger kontra il-kumpaniji tal-medicini ġeneriċi, imma jom naraw jek dan verament minnu fil-realtà. Inti, Sur Low fil-bidu ta' diskors tijak għat li l-iktar ħaġa importanti fil-qasam tal-farmaceutiċi u għal access għal medicini li ikunu eh, effettivi u innovativi. Issa, jekk inti tajt u taqbel li din l-iktar ħaġa importanti, jiġifieri li l-pazjenti kollom mediċini sikuri ġodda u innovattivi, mela l-ura jiena u inti naqblu. Imma wara, inti tkellimt biss dwar il-flus u l-prezzijiet. U nixtieq li aħna namlu distinzjoni u fir-rapport m'hemm ebda distinzjoni bejn ir-rwol tal-industrija innovattiva li eh, l-industrija tittieħu għal dawn il-medicini ġodda li għandhom nejn ikunu tajbin u drabi aħra ma tantx ikollhom eh, valur miżjut Biħed ma jkunx jista jafu dan kollu fil-bidu li meta timbeda r-riċerka, mbagħad hemm il-produtturi li jikkopjaw il-prodotti. M'hemm ebda distinzjoni fir-rapport għalhekk ma nħossi li huwa rapport tajjeb. Dak li huwa nieqes ukoll din l-inkjesta huwa li din l-inkjesta kellha ssir fiħdan il-settur tal-mediċini ġeneriċi. Inti tkellimt ħafna dwar il-flus, tkellimt ukoll dwar il-mediċini li jkunu inqasoljien li il-prodotti kopjati għandhom rwol importanti fil-pajjiżi kollha inkluż pajjiżi. Imma nixti eh, nitkellem ukoll dwar xi punti li semmejt inti l-aċċessibilità pereżempju il-mediċina hija disponibbli ma' prezzijiet ovvjament mhumiex l-istess kullimkien e jew ma nippruvawx eh, nġallu l-nis jemnu illi il-medicini huma l-istess. Dawn id-dewmin Hemm dewmien sinifikanti qabel mal-prodott jitpoġġa fis-suq meta aħna adottajna leġislazzjoni għal proċeduri deċentralizzati għal ħarsin tal-privattivi u minn meta mediċina ġenerika tista produttur ta' mediċini ġeneriċi jista' jibda bil-ħidma tiegħu dan huwa punt li intom biddiltuħ fir-rapport tagħkom fil-punt li ta' 20 mill-2004 sa l-2013. Jina ma naqbilx miak meta inti tajt il-budgets pubbliċi u l-pazjenti se jifrankaw iktar flus. Dan mhuwiex il-valur ta' riċerka nfissa fil-fatt inti intom ma semmu xejn fir-rapport tagħkom dwar ir-rwol tal-industrija tar-riċerka. Jiena mhux qed ngħid illi l-mediċini ġeneriċi mhumiex importanti, imma il-mediċini ġeneriċi huma possibbli biss jekk ikun hemm l-ewwel xi darba prodott oriġinali, jekk ma jkunx hemm oriġinali ma jistax ikun hemm kopja ejja noqogħdu attenti illi ma nitilfux il-qalep u l-ġbejna unnek, irridu nippermettu li żewġ industri ikomplu eh, jeżistu kemm fuq livell etiku kif ukoll fil-prattika dwar l-imġiba tal-kumpaniji eh, jiena flejt ir-rapport tagħkom u r-rapport ma fih xejn l-eżempju wieħed li tajtna int li jistaw jieħdu azzjonijiet bħala kartell mem xejn msemmi dwar l-azzjoni illegali. Dwar il-kaxxa tal-odda, anke l-Kommissjoni għandha l-kaxxa tal-odda il-Direttorat Ġenerali ta' Komandu, kaxxa tal-odda l-Parlament għandu kaxa tal-odda wkoll, kulħadd għandu kaxxa tal-odda m'hemm il leġittim f'dan dejjem jekk ikunu odot legali. Jekk ikun hemm odot illegali din jambat mbagħad kwestjoni oħra. Imma dwar il- il-klassifikazzjoni tal privattivina dejjem bilt li għandu jkun hemm proċedura waħda privattiva waħda imma laqqas din ma ksibna. U inti taf sur low għalfejn dana marna xindix niksbuħa li xinti semmejt il-tisħiħ tal-kooperazzjoni l-aħħar punt tiegħi, sinjura naf li jekk nibda jena bat diffiċi twaqafni nitkellem. Imma min qed iħares it-tisħiħ tal-kompetizzjoni la darba u kemm l-istati membri kompli għalaw il-flus li jkun hemm tħul għall-awtoritajiet nazzjonali tagħhom b'autorizzazzjonijiet nazzjonali, bidliet nazzjonali li jawtorizzaw il kommerċalizzazzjoni ta' mediċini ġeneriċi, ovvjament kulħadd se joqgħod taħares l-interessi tiegħu. Għalhekk mela hemm bżonn li ikun hemm ftit ordni u l-affarijiet ikunu iktar ċari. Ejjew nippruvaw li insolvu dal-problemi qabel ma tala il-privettiva ma l-istati membri li huma kontra dan kollu, u rridu ngħidu dan sinċerament. Jiena diġà ħdimt ħafna mal- kollegi tiegħi hawnhekk fil-Parlament Ewropew mek wieħed iħares il-farmakovigilanza aħna m'għandniex id-databases li nistgħu nużaw biex naraw x'inhuma l-effetti sekondarji ta' dawn il-mediċini min kienu la ma kienx kienu l-istati membri li ma rridux dan. Aħna jiena mm, il-fat li bidel il-direttorat issa li huwa responsabli għal dan id-dossier ma, jbiddel xejn. Aħna m'għandniex politika Ewropea dwar il-kura tas-saħħa u ma l-istati membri illi rridu li qegħdin ħarsu l-interessi tagħhom. U fuq dan naqbel miegħek Sur Low. Nkella jiena dan il-rapport ma tantx joġobni naf illi il-rapport ma ktibtux inti ma jina nixtieq li dar rapport li kollu focus differenti. Grazzi. Għanna bosta rikesti biex hawnhekk titkellmu, allura forsi nistgħu niksbu tweġiba l-kol mistoqsija. Grazzi ta' suġġerimenti tiegħek. L-intervent tagħna F'dan is-settur jiena staqdan nisħu mill-bidu huwa mhux nippruvaw insolvu l-problemi kollha tas-settur tas-saħħa. U lanqas nistgħu ninfluwenzaw il-kondotta tal-Istati Membri tagħna mingħajr l-intervent tagħkom tal-Kummissjoni. Jiena nittama li aħna ma, ma tajnix nifmu hekk fir-rapportana. Jekk rajtu rapport dan tistgħu tindunaw bih fejn għandu x'jaqsam il-ħarsin tal-attivitajiet ta' dawk li qegħdin jinnovaw jiena naħseb kont ċaru kol hawnhekk fil-bidu. Illi da kollu li namlu aħna fil-qasam tal- l-kompetizzjoni, kull trid tippromovi dan għaliex il-kompetizzjoni tista' seħ meta l-innovaturi jkunu premjati għal dak li qed jagħmlu. Jina naħseb li mhux biss mirrapportana rapportana minn bosta rapporti oħra ser taraw illi l-pipeline tal-innovazzjonijiet il-ġodda f'dan il-qasam ma kienx ma baqax jikber iżda tnaqqas u dan mhux minħabba l-Kummissjoni jew xi inkjesti oħra tas-settur. Iżda Dan huwa minħabba xi ftit ta' problemi apparentament eh, fl-akbar kumpaniji budgets olin, iżda dawn ma jistawx jagħmlu progress. Hawnhekk il-kwistjoni hija jekk dik dak il-grad ta' innovazzjoni ġiex imnaqas jew le mill-inkjesti tagħna, dak li qegħdin nikkonċentraw dwar aħna hawnhekk aħna hawnhekk qegħdin niffukaw dwar l-aspetti tal-iżvilupp tal-mediċina u t tpoġġija tagħhom fuq is-suq, dan nista' jwassal għal riżultati aktar negattivi hawnhekk irridu nisħu illi aħna ma ninsabux hawnhekk biex nagħmlu nkjesta sħiħa tas-settur dwar l-aspetti kollha pożittivi u negattivi tal-industrija iżda li inħarsu lejn xi potenzjal għal aġir kompetittiv f'dan is-settur. F'dak li għandu xaqsam l-oriġinaturi. Jiena ma neskludix l forzar tal-liġi minna tagħna illi ikun hemm aġir ħażin minnaħa tal-kumpaniji ġeneriċi. Jiena nemmen illi eh, dan nistgħu nħarsu lejha bbażi ta' dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk iżda nixtieq ngħid ukoll li jek aħna edna xi ħaġa dwar xi grupp ta' kumpanija u xi kumpanija partikolari f'dan ir-rapport kieku kien qed din xi allegazzjoni intom bħala eh, kumitat kontu tkunu l-ewwel li tgħidulna li konna qegħdin naġixxu b'mod illegali. Aħna qegħdin nkunu attenti ħafna maħniex nagħmlu allegazzjonijiet illi jiksru drittijiet tal-kumpaniji oriġinaturi dan din hija inkjesta settorjali li ma tamilx preġudizzi f'dak li għandu xaqsam id-drittijiet tal-kumpaniji. Skużawni jekk qed nagħmel rapport xi ftit aktar teddjanti, inqas interessanti, billi nilimitaw li nanfusna l-kummenti ġenerali. Dwar il-liġi tal-privattivi, hawnhekk nista' biss naqbel ma' deputat li qalet li hemm ħafna progress xisir biex eh, sistema ta' privativi fl-Ewropa tkun aktar effettiva. U anke dwar l-innovazzjoni fl-Ewropa, kif ukoll dwar is-servizz fil-konfront tal-konsumatur. Ja naħseb li hawnhekk l-uffiċċju tal-privattivi għamel ħafna biex jolli l-livelli u l-standards biex ma jkunx hemm privattivi dajfa. Iżda madan ukoll aħna rridu illi eh, naħdmu aktar f'dan is-settur Dwar l-innovazzjoni, IVA, il komissjoni fi Kommissjoni ġdida, ser ikolla bżon tħares mill-rib biex tiżgura li l-politika tagħha twassal għal riżultati pożittivi u konkreti u mhux biss retoriċi. Jiena madana kollu nixtieq ngħid illi li naqdu flimkien is-servizzi tal-Kummissjoni dan l-isforz li sar u li qed isir huwa xi ħaġa importanti u jekk nistgħu nappoġġaw min-naħa tagħna ta' diġi kompetizzjoni aħjar. Grazzi, Sur Direttur. Issa nagħti l-mikrofon lil Sinjura Katrin Sulje. Grazzi. Mistoqsija li torbot ma dak li għalet il-kellima ta' qabel, sur direttur, inti semmejt ovvjament il-privattivi, il-privattivi fl-Europa bħalissa motija fuq livell nazzjonali, mill-Uffiċċju Ewropew għal privattivi imma huma privattivi nazzjonali li għadhom eh, jaqgħu taħt regoli nazzjonali huma l-rati nazzjonali illi jridu jagħtu deċiżjoni f'każ ta' tilwim. Tkellimtu dwar eh, deċiżjonijiet kontradittorji tal-rati, rikorsi, appelli, proċeduri jien għandi mistoqsija meta se jkonna fil fatt privettiva Ewropea, Sur Direttur. Almenu il-mistoqsija kienet faċli forsi tweġiba inqas. Tweġiba minn naħa ta' direttur ġenerali hija modesta. Se tkun modesta u koll. Aħna naħna najdu illi innuqas ta' din il-privattiva kif ukoll eh, hemm bżonn li jkun hemm il-kundizzjonijiet sabiex din teżisti u tinħoloq peress illi dan mhux imsemmi fir-rapport tagħna anke fil-politika ġenerali tal-Kummissjoni jiena nixtieq li l kummissarju tagħna mhux biss il-Kummissarju tal-Saħħa tema l-innovazzjoni u r-riċerka imma anki għal kompetizzjoni se jamlu kull sforz biex jikkonvinċu l-istati membri u lilkom eh, dwar eh, siwi ta' din il-privativa, din il-sistema tal-privativi. Grazzi ħafna. Is-sur Ader. Grazzi, signora President sur direttur. Jiena ma ngħidx illi jien nappoġġa l-kumpaniji oriġinaturi jew nkella dawk ġeneriċi. Iżda nixtieq ngħidlek xi ħaġa dwar l-aspetti dwar xi ħaġa mill-aspett tal-pazjenti jew l pazjenti potenzjali. Dan li nixtieq ngħid jien ir-rapport tiegħek ikun kemm ikun sabiħ. Jiddiskrivi każijiet stereotipi tipiċi. Meta u kif il-kumpaniji oriġinaturi għamlu prattiċi li mhumiex ġusti prattiċi tas-suq u tal-kompetizzjoni. Issa, li nagħtu informazzjoni ħażina, żbaljata lill pazjenti e, taħt forma ta' e, fuljetti jew inkella riklami ta' televizjoni. Allura, din l-informazzjoni ingħatat, informazzjoni ħażina ingħatat lill pazjenti Jiena naħseb li din tqassam tqajjem il-kwistjoni ta' kompetizzjoni żbaljata, mhux ġusta, u prattiċi tassu mux mhux tajbin illi eh, eh, jiksru drittijiet tal-pazjenti għaliex jekk dawn ikollhom informazzjoni ħażina jew qarrieqa dwar mediċina, ovvjament eh, wieħed ser ikun xi ftit ċettiku jekk u ser juża jew le din il-mediċina. Allura l-mistoqsija tiegħi hija fil-każijiet illi inti semmejt. Inti nirreferejt għalihom iżda jiena nixtieq nistaqsik x'inhi eh, il-proposta tal-awtur tar-rapport hija dik li jiġġieled dan l-aġir fisem dawn il-kumpaniji eh, jekk ikunu ta' kompetenza nazzjonali u inkella l-Kommissjoni qiegħda tippjana biex tipenalizza eh, tippenalizza dan it-tip ta' aġir, grazzi. Iva, jina naħseb li jem sensiela differenti ta' ġir li tiġi investigata. Tiġi investigata jew fuq livell Ewropew, jekk dan huwa ġir li jikkonċerna l-swieq kollha Ewropej jew inkella fuq livell nazzjonali. Fatti nixtieq nibda bis-swieq nazzjonali. Jista' jkun hemm prattiċi ta' kummerċ mhux ġusti bħal per eżempju reklamar għarriq minnaħa tal-kumpaniji ġeneriċi. Jew inkella ikun hemm reklamar għarriq minnaħa tal orġinaturi Fiż-żewġ każijiet hemm problema ovvjament nirranġaw. Jekk l orġinaturi ma jużawx il-mediċina għaliex mhix daqshekk sigura daqs dik oriġinali. Iżda inatat l-autorità illi din il-medicina tiġi eh, reklamata. Umbat il-produttur ġeneriku jgħid illi din il-medicina trid tkun eh, irħas, iżda ma jkunx hemm l-ebda bażi għaliex dan isir. Ovvjament dan huwa qasam sħiħ li jrid jiġi trattat minnaħa tal-awtoritajiet nazzjonali taħt il-liġijiet tal-prattika mhux ġusta. Umbat, hemm l-aġir ieħor li aħna fuq il-livell Ewropew u l-kollegi tagħna jistgħu jarawhom. Per eżempju, meta wieħed juża l-abilità tiegħu biex ikun hemm ma jkunx hemm it it-tħul ta' dawn il-prodotti biex il-ġenereċi ma jitħlux fissu jew inkella jkun hemm xi ftehmiet u eh, ibatu l-konsumaturi. Iva jista' jkun hemm ftehmiet bejn il-ġeneriċi illi waslu għal żamma tal-prezzijiet anke wara li privattiva eh, tkun ġiet abbandonata min-naħa tal-oriġinatur. Kif kontet ngħid dawn il-prattiċi jistgħu jiġu trattati min-naħa tal-Kummissjoni pal awtorità ta' kompetizzjoni. Iżda oħrajn ikun huma speċifiċi għal xi pajjiż jew ieħor aħjar illi jitrattawhom l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali infushom. U hekk qed isir bħalissa. Għal darb'oħra aħna maħniex nippruvaw innidu xi teorija fej aħna qegħdin niprofaw nitolbu l-awtoritajiet biex joqogħdu attenti. Aħna qegħdin nippromovu biex ma jkunx hemm kummerċ mhux ġust jew inkella eh, xi tentattivi biex jiġu restritti l-kapaċitajiet tal-kumpaniji mingħajr ma jkun hemm l-ebda raġuni għaliex wieħed jagħmel distinzjoni bejn il-prodotti tagħhom u prodotti ġodda. Jiena għalhekk naħseb illi aħna ser inkomplu nħarsu lejn każijiet illi jistħoq ilhom l-attenzjoni taħt il-liġi tal-kompetizzjoni. Meta din il-liġi tal-kompetizzjoni ma tkunx qed tiġi obduta minnaħa ta' xerti kumpaniji u l-autoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni ser jagħmlu l-istess jekk din titratta pajjiż jew tnejn. Fl-istess waqt taħt il-liġijiet kollha tagħna fuq livelli nazzjonali hemm liġijiet dwar l-informazzjoni ħażina matija l-konsumaturi u kol reklamar għarreqi li dan jista' jiġi trattat taħt il-liġijiet nazzjonali. Fuq livell Ewropew jista' jkun hemm każ Eh, pal dan, per eżempju reklamar qarri għal konsumaturi. Iżda b'mod ġenerali il-fokus tal-forzar tagħna ser ikun fuq livell nazzjonali jekk ikun hemm xi reklamar qarri. Grazzi. Grazzi. Sur Xleta. Iva, grazzi tal-li ġejt hawnhekk. Jiena kontrarjament tal-oħrajn kont tassew kontent li nara rapport tiegħek. nistaw, nistgħu nifrankaw ħafna jekk il-liġi taħdem kif għandha l-intenzjoni li tagħmel. Għaliex privativa ta' 20 sena hija privativa ta' 20 u mhux 20 sena u 8 xhur jew eh, iktar permezz ta' tattiċi speċjali. Ovvjament jider li jista' jkun wieħed qed juża liġi biex jieħu vantaġġ tekniku. Inti għandek fi rapport hemm dwar x'jista' jinbidel e, dak li għandu x'jaqsam il-filing. Iżda intom ma titkellmux fuq kwistjoni sensittiva. Hemm żewġ partijiet, il-privattiva nifisha. L-ewwel ħaġa. L-innovazzjoni. Jekk jiena nista' nikseb mit privattiva biex e, mediċina waħda tingħata l-privattiva, huwa tajjeb illi dawn il-privattivi kollom il-kapacità innovattiva tagħhom biex jiġġustifikaw privattiva waħda biss issa dwar il-mediċina ta' tieni ġenerazzjoni. Wieħed juża proċedura biex iwaqqaf illi jkun hemm ikkupjar tal-ewwel ġenerazzjoni meta tiskadi l-privattiva. Issa rajtu xi każijiet fejn il-privattiva ma kienieċ edha t-rapprezenta din il-kapacità nivottiva kemm suppost kella tagħmel, istin hija problema kbira. Kapacità innovativa eh, kienet fil-privativi kollha illi intom investigajtu hawnhekk jew irid ikun hemm xi arranġament għaliex jiena xi drabi nħoss li huwa faċli wieħed privativa privattiva meta din kun qrib ta' xi ħaġa oħra. Issa dwar il-clusters ta' privattivi. Xi drabi wieħed ikollu bżonn ta' proċess ta' proċedura partikolari biex jagħmel din il-mediċina. Issa jekk hemm eh, privattiva waħda li mhux qed tħalli l-oħrajn li jagħmlu l-istess tip ta' mediċina, intom rajtu xi eżempju fejn xi ħadd jieħu eh, privattiva biex eh, jagħmel mediċina partikolari u juża privattiva antika. Għad kien hemm xi każ fejn din il-privattiva antika ma ġietx imġedda, aħna dejjem e, eh, niskopru għam dawn il-privattivi l-antiki ma nafx għamilx il-mistoqsija tajba dan it-tama li fimtni. Kwistjoni hija kulħadd irid il-mediċini, rridu l-innovazzjoni u rridu nipproduċuhom eh, kemm jista' jkun bi prezz irħis. Iżda xinejdu dwar din is-sistema tal-privattivi? Għaliex jekk naraw 1.5% ta' tħul tal-ġeneraturi qegħdin jagħmlu r-riċerka bażika u 15% l-oħra qegħdin jagħmlu l-parti tal-iżvilupp tal-mediċina. Batek għet jara d-dejta mill-Istati Uniti mill-1400 mediċini 80% ġew skoperti minnaħat tal-kumpaniji Dan huwa mod effiċenti, aħna qed niksbu antibiotics ġodda, qed ikonna mediċini ġodda għal mart li ġi traskurat għal kondizzjonijiet mhux kroniċi. Jew inkell qegħdin naraw mediċini illi dak li kun jista' jħallas għalihom. Qegħdin niffukaw biex ikonna l-mediċini li tassew għandna bżonn bħala soċjetà bis-sistema attwali. U dawn l-ispejjeż kollha li għandna fis-sistema attwali x'ingħidu dwarhom? Fir-rapport tiegħek hemm l-oriġinaturi jgħidu li ma jafux eh, kif ħajġu premjati huma meta jkun qed jagħmlu r-riċerka. Għall-antibiotiċi naħseb li dawn huma loġiċi, iżda fl-investigazzjonijiet tagħkom intom eh, tkellimtu dwar il-price funds biex ikun hemm aktar riċerka għaliex hekk imbagħad kulħadd ikun jista' jipproduċi mediċina ġenerika mill-bidu. Fir-rapport hemm miktub ukoll illi meta l-privattiva tiskadi il-beħ eh, jizdiet. għalhekk hemm domanda l-mediċina illi l-persuni ma jistruhomx għaliex ma jifilħux iħallsuhom. Hemm xi prioritajiet li qed isiru Għalhekk għandna l-mediċini fis-suq imma nistaw nistgħux inħallsu għalihom għax ma nistgħux inħallsu għall-privattivi u għalhekk biex nżidu l-użu ta' riċerka studjajtu il-price funds intom? Fil-proposti ta'kom dan ser ikun parti mill-evalwazzjoni ta' metodi ġodda qabel ma nibdew namlu liġijiet ġodda dwar privattivi. Studjajtu l-prinċipju bażiku dan huwa l-aktar mod effiċenti kif aħna niksbu mediċina l-ħtiġijiet tagħna. Direttur Ġenerali. Well, uh, I wish... Tajab, wis. Jena nishtiq kont eh, naħsepek hekk iżda le. il kwestjoni tal-innovazzjoni hija waħda tassew relevanti. Kif fatt qabel aħna naħsbu li l-uffiċċju tal-privattivi qed jagħmel għal mutijaw biex jinforza eh, ċertu rigorożità f'dan il-settur. Iżda din tibqa' problema. U jekk hi problema kbira wis għas-soċjetà u għalina l-kol, mela allura mod inevitabbli il-problemi fis-sistema tal-privattivi ser jaddu għal każijiet marbuta mal-kompetizzjoni dan rajna fl-Istati Uniti. L-Istati Uniti kienu l-ewwel jirrikonoxxi dak illi inta mawna kif infasizzajtu ġifiri l-ħtieġa illi niproteġu l-innovazzjoni. Iżda fil-prattika hemm bosta affarijiet li qegħdin iseħħu. Illi sfortunatament iwaslu jew għal privattivi dajfa minnhom infushom jew inkella għall effetti ta' dawn il-clusters illi flok jisprunaw l-innovazzjoni fis-sens ġenerali eh, dajfu il-proċess tal-innovazzjoni. Dan għaliex mhux kulħadd jkun eh, jaf dwar x'liema drittijiet iridu jiġu mħarsa u liema drittijiet jistgħu jiġu sfruttati e, blaħjar grat ta' licenzjar biex is-sistema taħdem kif għandha taħdem. Għalhekk jiena naħseb li inti għandek raġun li tenfasizza li mhux biss il-kumpaniji ġeneriċi li qegħdin nigergru dwar din is-sistema ta' privattivi hija l-industrija kollha, l-industrija kollha għandha bżonn ta' qafas aħjar biex tkun tista' tagħmel innovazzjoni aħjar, iżda wkoll biex tkun tista' tikkompeti aħjar. U għalhekk aħna volfejna ruħna u għamilna rakkomandazzjonijiet dwar il-qafas ta' privattivi. Iżda aħna maħnis se nippreġudikaw eh, dwar li ma huwa l-aktar mod effettiv għal din is-sistema ta' privattiva aħna nemnu li din is-sistema tkun laqwa ħaġa l-Ewropa meta mqabla ma' kwistjonijiet toħra dwar ir-rimedji issa. Dwar ir-rimedji f'dan is-settur iwa il-price funds jistgħu jkunu rimedju. Iżda bħalissa fl-investigazzjonijiet tagħna aħna jikkonċentrajna eh, l-ewwel dwar li nfittxu xi ħossu l-industrija hawnhekk f'dan is-settur il-gvernijiet U issa bdejna biex inniedu investigazzjonijiet fl-aġir ta' ċerti kumpanija, kumpaniji. Issa meta xi kumpaniji jiġu għandna u jgħidulna. Iva, aħna mhux bil-fors naqblu li aħna minna dan b'intenzjoni, iżda aħna naqblu li jista' jkun hemm problema jekk ma jkunx hemm rimedju biżejjed. U jekk eh, kunem l-ideja ta' price fund, naħseb li aħna ma nkunux kontrija. Iżda naħsbu illi dan ikun wieħed minn ħafna rimedji li jkun xir, ikunu xirqa. Wara kollox lan ta' inkjesta bħal din miex illi tgħid il xi ħadd biex jieqaf jagħmel xi ħaġa. Hija spiss biex wieħed jagħmel xi ħaġa illi tkun aħjar għall konsumaturi għas-soċjetà in ġenerali u anke l-proċess ta' kompetizzjoni nnifsu. Hawnhekk ikolli ngħidilkom li aħna ma tħannix dawn ir remedji kollha fl-inkjesta tagħna. Aħna bdejna billi investigajna l-problemi. U issa qegħdin investigaw abużi potenzjali u għamilna xi rakkomandazzjoni ġenerali dwar proposti. U aħna ma naqblux mal-kollegi minn Diġi Sanko dwar dawn il-proposti aħna ma nafux jek dawn nistgħux niksbuhom matul perjodu realistiku ta' żmien biex jagħmel ħajja ħjar għall-pazjenti iżda aħna għalissa se nibqgħu nsegwu dawn l-investigazzjonijiet marbuta mal-aġir ta' kumpaniji individwali jekk ukoll hemm xi rimedji xirqa' inklużi dak li inti semmejt aħna iva ser narawhom dawn fil-kuntest li aħna nsolvu problemi partikolari u effetti, problemi, effetti partikolari fuq il-kompetizzjoni nifisa. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Schatzi Markekis. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, Zunächst einmal vielen Dank an die Kommission. Grazie, Signora President. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni tas xogħol bes tagħha għandi xi mistoqsijiet hawnhekk. L-ewwel ħaġa, ir wol tal-Istati Membri. L-istati membri huma responsabbli għal politika tal-prezzijiet. Jiena hawnhekk nixtieq nara suq kbir pan-Ewropew iżda huwa l-każ illi għandna 27 strutturi differenti tal-prezzijiet u ovvjament dan għandu konsegwenzi tiegħu mhux biss fuq il-politika tal-prezzijiet iżda wkoll fuq il-waqt li eh, naraw l-innovazzjoni fuq suq partikolari. Jista' jkun hemm xi dewmien pereżempju. L-iktar meta jitħlu l-kumpanija ġeneriċi fix-xena, iżda l-mistoqsija tiegħi Inti bħala kummissjoni tista bħala kummissjoni inti il twassal li l-istati membri jiġu sanzjonati jekk ma jirrispettawx din il-liġi. Il-Kommissjoni xi strumenti għandha biex tigarantixxi l-iskadenzi? Umbad, dwar l-evergreening. Ġifir il-metodu biex eh, jittawal kem biex tittawal l-iskadenza tal-privativi. Hawnhekk naraw li jagħmel sens jekk xi ħadd irid jestendi l-protezzjoni tal-privattiva bħamessni snin pereżempju li dan jista' jkun permess. Iżda mbagħad irid jkun hemm perjodu ta' waqfien b'saħħtu. Per eżempju, wieħed jagħti ħames snin u mbagħad jgħid le daqshekk. X'inhi l-opinjoni tiegħek hawnhekk? dwar proposta ta' din it-tip. Għalix anti għandek ħafna nies esperti u hemm min jaħseb illi dan din l-idea tista' tkun ta' sewa trajenti, grazzi. Reactions and uh, I have no coverage from 27 commissioners. reazzjonijiet. L-ewwel ħaġa. Fir-rigward ta' direttiva ta' trasparenza. jidirli li l-Komissjoni b'approċċ politiku b'saħħtu u e, medjatiku tista' tikkritika l-Istati membri u teddidhom. Tista' teddidhom bi proċeduri ta' ksur, iżda din mhix xi ħaġa daqshekk e, ideali għaliex iddum ħafna għaddejja. X'inhu l-vantaġġ li l-Kummissjoni jew kol awtorità ta' kompetizzjoni hija illi xi eh, prattiċi marbuta ma' xi stati membri jew inkella kumpaniji illi fl-opinjoni tagħna qegħdin jabbużaw mis-sitwazzjoni qegħdin jisfruttaw aħna nistgħu nużaw iż-żewġ alternattivi biex nagħmlu pressjoni fuqhom apparti pressjoni legali oħra. Huma l-kumpaniji infushom illi huma l-aktar esposti għal azzjoni legali diretta. Jina naħseb li l-fat il-Komissjoni eh, tnedi eh, din inkjesta bħala kulleċ fisser li hija ser tkompli tagħmel dan il-punt, sert tkompli tagħmel pressjoni fuq l-Istati membri. Dwar it-tieni punt, Dan xifti ftit strat. Għaliex jekk wieħed itawwala xi ftit jistambat eh, ikun e, jaffej sejjer jiena naħseb li hija din tagħmel il-ġid u personalment jiena favur din aktar milli eh, konna dan it-tilwimied u l-estensjoni. Iżda l-problema hawnhekk hija li din hija idea sempliċi, iżda hija mdawra bi cluster sħata privativi. Jiena żgur li il-kollegi fl-uffiċċju tal-privativi għandhom aktar esperjenzi dwar dan, mentri aħna għadna biex nosservawhom u nisimgħuhom. U għalhekk jiena ngħid iva fil-prinċipju hija idea tajba li konna xi ħaġa ċara u b'sens ċar ta' direzzjoni. Iżda din iridu nħarsu leja u narawha frabta ma' każijiet individwali biex naraw hekk ta' bilħaq tagħmel sens. Si, Monsieur Direktor. Euh, Grazzi, Sir Gilles Parnio. Sur Direttur, naħseb li inti għalmenu għandek il-mertu illi rrit illi toħroġ din il-komunikazzjoni għaliex hija huwa rapport utli ħafna. U jiena nilqa il-rieda li wrejt permezz ta' din il-komunikazzjoni imma nħoss illi ma mortux li l-in bizzejiet f'dan il-proċess li mur kontra il-kompetizzjoni u li huwa wieħed mill-akbar problemi li għandna fil qasam tas-saħħa fl-Ewropa u dak li qed naraw li qed jiġrillum fil-qasam tal-kura tas-saħħa u probabbilment sfortunatament din hija sitwazzjoni li se tkompli anke fil-ġejjieni. Għandi mistoqsija x'namillek. Id-direttiva u il-regolament dwar l-informazzjoni li trid tingħata lill pazjenti u dwar il-reklamar ta' mediċini għanda tippermetti illi wieħed iqisu jieħu f'konsiderazzjoni parti mir-rapport tagħkom sabiex imbagħad jiżviluppa din id-direttiva u dan ir-regolament li ukoll deru li ma kinux suffiċjenti ma kinux qawwija biżejjed firigward rigward ta' dawn il-kumpaniji farmaceutiċi kif jeżistu fl-Ewropa għaliex eh, ngħid sinċerament naħseb illi illum l-istati membri mumiex qed jieħdu pożizzjoni qawwija biżejjed biex isibu dan il-bilanċ meħtieġ fil-qassam tas-saħħa u dan viżavi tal-industrija farmaceutika. Huwa veru illi fil-qassam tal-kura tas-saħħa fi Franza, per eżempju, fil-kas tal-tilqim tal-influenza tal eh, il-ġdida. Qed naraw illi meta Naddu għal din il-fazi meta joħorġu il-prodotti ġeneriċi jitpoġġew fuq issu ikun hemm ħafna iktar beħ għaliex minħabba l-prezz. Għaliex irridu nagħmlu iktar sabiex din il-politika tkun waħda komunitarja u li ma nħallux l-affarijiet fidejn l-istati membri. għalix inkella li wieħed jiġġielet fuq livell tal-prezzijiet ma jidirlix li lajja pożizzjoni eh, qawwija bizzejiet u laqqas serja bizzejiet. Mżon bżonn li jkun hemm xi ħaġa li ssir fuq livell Ewropew Umbat mbagħad l-in mill-prezzijiet, lil mill dan il-bilanċ li hemm bżonn irridu naraw illi il-konsumaturi jkunu mħarsa iktar F'diskussjoni li kena dan l-aħħar rajna li fl-Ewropa il-konsumaturi m'għandhomx fiduċja fil-mediċini Ġifiri, hemm bżonn li jkun hemm iktar fiduċja minn naħa tal-konsumaturi. Hemm bżonn li aħna mhux biss ikkonna politika li tkun iktar kompetittiva imma rridu naraw illi ikun hemm bilanċ bilanċ bejn dawk illi qegħdin hemmhekk biex jxekklu l-iżvilupp ta' servizz pubbliku jkollhom is-saħħa biżejjed biex jippermettu wkoll il dawk li huma forsi iċken illi għandhom mhux biss bżonn ta' kumpanija farmaceutika qawwija u kbira li tagħmel riċerka, eċċetera, imma aħna bħala politiċi fuq livell komunitarju nistaw namlu, bħala politiċi nistaw namlu l-bicċa tagħna, imma wkoll irridu wkoll nixprunaw ir-riċerka u l-innovazzjoni u naħseb illi il-rapport tagħkom iqajjem kuxjenza illi irridu morru iktar li l-in, irridu namlu iktar, imma ma jattix il-tweġibit kolla l-inna bħala leġislaturi bħala Parlament Ewropew, ma jtinix il-lodda biex nejnukom taslu biex issibu dan il-bilanċ tant meħtieġ. Id-direttur, forsi twissa twieġeb u tkun il-konklużjoni tiegħek ukoll. First of all, Stant ngħid l-ewwel net brabta mod partikolari ma dawk li jaħsbu li konċentrajna wis fuq il-prezz u ma ħarisniex lejn industrija mod ġenerali. Dan mhux il-kumment tal-aħħar kellim, madanakollu ħafna drabi fuq settur tal-enerġija ngħid li qabel bdejna investigazzjoni dwar dan li kellna 27 ministru. U 27 gvern li jemnu li kellhom politika nazzjonali dwar l-enerġija sabiex joħolqu aktar opportunitajiet għas-soċjetà u anke l-konsumaturi b'mod ġenerali. Imma kellna 10 kumpaniji biss fl-Ewropa responsabbli għal 95% tal-firxa tal-enerġija madwar l-Ewropa, ta' tqassim tal-enerġija. Għal daqstan dan kien ifisser zbilanċ kbir bej dawk li fil-fatt qed jirrappreżentaw l-interess tal-Ewropej kollha u eh, kien importanti wkoll illi nikkoreġu dan l-izbilanċ u naħseb li grazzi għal xogħol tagħna innexxinu nagħmlu sforzi sabiex nerġgħu noħolqu bilanċ mill-ġdid u qed ninnexxinu nagħmlu dan anke b'infurzar ta' liġi fuq liġi dwar kompetizzjoni. Jiena wkoll nilqa' premessa illi għandna nappoġġaw l-innovazzjoni u għanna napoġġaw ukoll riċerka u żvilupp. Għal nandu xaqsam il-kumpaniji u l-enin, specialment dawk bazati fl-Ewropa. Madonna kollu, naqbel ma l-onorevoli membru li ma minnix bizzejiet permezz ta' rapport għaliex kiek l-ammonti ta' flus li nonfqu mis-sistemi ta' sigurta u saħħatana u eh, tant għandek konsumaturi għalfejn mela m'għandniex aktar attenzjoni għal kif dawn il-prezzijiet jiġu stabiliti. U aħna nemnu illi f'dan il-qasam speċifiku ta' rabta bejn eh, generics u oriġinaturi li neżaminaw dan il-settur baktar li għamardux nakkużaw il-ħad bil-qoddim li qed jagħmel xi ħaġa illi mhijiex ibbażata fuq evalwazzjoni ġenwina ta' dak li huma titolla għalih il-konsumaturi u dak li wassal għalih il-konsumatur. Dan uh, dan kienu l-kommenti ta' Ruq tagħna x'naf il-komitat tagħkom għandu ħafna aktar xogħol qoddimu. Jena, Sur Direttur Ġenerali, nina għatma daw kolla li ringrazzjaw għal dan il-rapport li ċaranna ħafna punti anki jekk eh, għadba ħafna mis-soqsijiet u kwestjonijiet pendenti kien hemm eh, ħafna suġġerimenti li sarulek minn għand kellima differenti Grazzi ħafna tal-kjarimenti illi inti tajtna nirringrazzjak għal dan għannum tal-kollegi kollha tiegħi. Bien, euh, donc nous continuons. Mela, inkomplu bil-ħidma tagħna mhux bil-punt ħamsa li aħna għadna illi se niddiskutu iktar il-qoddim imma bil-punt li jirrigwarda il- il-politika ta' l-agrikoltura għanna rapport fuq dan is suġġett ta' Signora Pilar Ayuso. Jek joġbok, Signora. Muchas gracias, Signora Presidenta. Eh, eh, Grazie ħafna, Signora President. Dan huwa rapport mill-Kummissjoni li jiffoka l-aktar dwar punti importanti għall-axħar. Punti importanti għal-ġejjin tal-politika l-agrikoltura u anka għal-prodotti ta' kwalità fl-Unjoni Ewropea li tant għandna bżonn fl-aħħar mill-aħħar. Fir-rapporti għaj, għamilt referenza għal indikazzjonijiet ġeografika, ġeografiċi u tinja waħda mill-kwistjonijiet jiet għajem l-aktar kontroversja għaliex għaliex il-Kommissjoni qed tipproponi Eh, Il-żewġ sistemi do l-indikazzjoni tal-oriġini u anka l-indikazzjonijiet l-indikaturi ġeografiċi. Jiena l-maġranza tal-membri tal-Kumitat tal-Agrikoltura ma kontra din l-aqda. Għaliex, għaliex din tispiċċa tiddevalwa il-tikketta tal-oriġini li tant għandha prestiġu fl-Ewropa. U tikketta ta' oriġini għall-imbit, per eżempju, tfisser illi il-prodott ikun appuntu eh, inħadem fil-post indikat. Jiena kontra din laqda, dan il-punt semmejtu fil-rapport, kontra li żewġ sistemi jinaqdu ta' indikazzjoni ġeografiċi u denominazzjoni ta' l-oriġini. U koll dwar it-twaqif ta' sistemi differenti għal kwalità ta' prodotti fl-Unjoni Ewropea, l-unika vantaġġ li sibt kien li konna simplifikazzjoni amministrattiva illi tnaqqas il-piżijiet illi qed jerfgħu palissa l-awtoritajiet kompetenti. Nanza biex ovvjament janalizzaw l-applikazzjoni tkollha għall-oriġini U riskju li nisimplifikaw iż-żejjed u nasab li minn bżonn nagħmlu tibdil radikali fossu qed isir dem iktar kompetittiv għandna bżonn illi intejbu il-profil tal-kwalità tal-Unjoni Ewropea permezz ta' titjib fil-prodotti li nwaslu l-konsumatur Ewropew. U għal dak li għandu x'jaqsam l-indikazzjonijiet ġeografiċi li jeżistu fil-preżent, għal spirti bevandi u kif ukoll prodotti oħrajn, jina naħseb illi daw għanna nħalluhom kif inhuma. L-imbit huwa wieħed mill-dem prodotti b'denominazzjoni ta' oriġini u naħseb illi laqda ta' żewġ sistemi tista' twassal għal konfużjoni bla bżonn f'interpretazzjoni ta' regoli u liġijiet dan mill-operaturi u awtoritajiet involuti. Fil-kontest internazzjonali nemmen li huwa bżonjus illi intejbu il-ħarsin il ta' denominazzjoni ta' oriġini tagħna illi għandhom tant prestiġi fuq livell internazzjonali. U prova ta' dan hija il-kwantità enormi ta' prodotti falsifikati li nsibu, pal per eżempju l-imbit. Dwar livelli tas-suq, standards tas-suq, L-indikazzjoni ta' oriġini ta' materja prima bla dubju it-tejjeb l-istampa ta' ċertu prodotti proċessati illi għamil u l-fat li dan tamlu mandatorju twassal għal piżijiet mhux ġustifikati. stant naqblu illi ikun possibbli illi nindikaw l-oriġini tal-materja prima ma dan kollu Dan għandu jsir fuq bażi volontarja. Fil-preżent għandna tikketjar u dan iwassal għal piżjed diġà fuq l-operaturi. Għal daqstant, nkunu qed nintroduċu biċċa xogħol oħra. Fil-komunikazzjoni, l-Kommissjoni tqajjem il-kwistjoni ta' laqda ta' regolament orizzontali. b'regoli differenti li jiġu eh, standardizzati f'regolament wieħed orizzontali. Dan ikun akkompanjat ukoll ma' żarmar ta' regoli differenti li nsibu fl-Unjoni Ewropea dwar kwalità u l-korpi konċernati kun jistgħu joħorġu b'livelli tagħhom għalhekk naħseb li tisħiħ u manteniment tal-standards komunitarji preżenti tista' twassal għal aktar trasparenza fis-suq u tagħmel aktar faċli għal konsumatur illi jifhem il-prodott. Għalhekk il-pożizzjoni tiegħi hi li rridu nżommu dawn l-standards u jiena m'iniex favur illi natu eh, biċċa xogħol kbira jew komplikata żejjed il-xikorpja ieħor. Jiena naċċetta madana kollu il-proposta tal-Kommissjoni illi l-inkludu referenzi ġodda illi mhumiex eh, ta' bil-fors pal per eżempju settori tal-bidja. Per qed ngħidu għandna noqogħdu attenti għal dak li għandu x'jaqsam referenzi għall-emissjonijiet tal-karbonju jina naħseb li dan għanna niposponox ftit għaliex hemm sistemi qed iġevalwati bħalissa sabiex inkejlu eh, l-ammont ta' karbonju prodott. Issa, dak li għandu xjaqsam sistema, sistemi ġodda ta' ċertifikazzjoni, il-Kommissjoni qed tistudja l-introduzzjoni ta' tikkettjar fuq saħħa tal-annimali jew estensjoni fuq it-tikketta ekoloġika għal dak li għandu xjaqsam l-ikel. Kollox għandu jiġi studjat, ma dana kollu miżura li ma tissemmix fil-komunikazzjoni hija dik ta' twaqif ta' sistema komunitarja għal ċertifikazzjoni li għandax taqsam mal agrikoltura Jina nemmen illi għandu ikonna sistema ġenerali għall agrikoltura kollha kemmi. Da u fl-istess ħin għandu jkonna ukoll xi kampanji tas-suq għal dawn il-produzzjonijiet integrati għaliex dawn huma punti importanti ħafna għal konsumatur għal t-kater ekoloġiku li ġa jeżisti jiena naċċetta l-intenzjoni mħabbra mill-Kommissjoni illi toħloq simbolu ġdej tal-Unjoni Ewropea li tagħmilha eh, faċli illi nitinfika prodotti fil-preżent għandna eh, tekket ekoloġiki prodotti minn reġuni differenti għandna żbatax differenti fil-pajjiżna illi joħolqu konfużjoni zejda l-konsumatur. Għal dak xaqsa mill-linji gwida għal korpi ta' ċertifikazzjoni kemm tal-gvern kif ukoll tal-privat jiena nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni illi tkellmet dwar vantaġġi għas-suq individwali. Għal daqstant għanna introduċu miżuri illi eh, joħolqu bilanċ bej ċertifikazzjoni pubblika privata sabiex tinkoraġġixxu rikonoxximent reċiproku. L-idea tal kommissjoni li tintroduċi linji gwida fil-prattika mal-partiti konċernati u dan ikun ifisser pass il qudiem Għalhekk tuġaqsam promozzjoni ta' prodotti ta' kwalità mem lebda referenza fil-komunikazzjoni għal dan il-punt U appunto l-promozzjoni xaġa essenzjali għal prodotti ta' kwalità kemm fl-Unjoni kif ukoll pajjiżi terzi, kif jiġri anke fis-settur tal imbit fis-COM u anka fl-Unjoni Ewropea fija nnifisha fil-preżent ħafna mill-budget għal eh, promozzjoni tal imbit insibuha f'pajjiżi terzi u qed intilef għaliex Mux, ma jistax ikonna promozzjoni bħal din fl-Unjoni Ewropea, għalhekk kemm bżonn nimbuttawhom dal-prodotti kemm fedan eh, l-Unjoni Ewropea anke barra. Grazzi, dak kollu għalissa. Grazzi ħafna, Signora Rapporter, għal dik l-introduzzjoni u issa nati il-kelma l-Sur Mario Pirillo. Signora President, eżis kollegi, jena smajt b'interess kbir il-rapport ta' Signora Juso fuq kwistjoni issa illi issa qadima ħafna dik l-għandu xaqsa mal-produzzjoni agrikola u l-oriġini jena ġej minn reġun illi għanderu b'saħħithom fl-agrikoltura u fija id-dusketejna ħafna dwar il-rikonoximent ta' l-oriġini u anka l-oriġini ġeografiċi. Jina naqbel ma' rapporter illi għanna nżommu il-sistema kifini u ma nħolqux konfuzjoni zejda u bla bżon fi żmien hekk diffiċli għall-agrikoltura u anka għall għal-prodotti li joħorġu mis-settur tal-agrikoltura fl-Ewropa. Punti ieħor ixtaqt inressa għandu x'jaqsam mal-bidja biologika. L-bidja biologika għanda raġun dwar dan il-kollega titpoġġa fuq is-suq taħt logos differenti. Ġa f'pajjiża eh, tkellimna dwar 17 logo differenti. Imma ġenaw x'għandna f'27 pajjiż. Dan ifisser illi fuq din kwistjoni irridu il Natu l-opinjoni tagħna naħsbu li b'logo eh, wieħed, logo individwali, nkunu nistgħu natu risposta b'saħħitha lil dawk li illum jippreferew jixtru minn mitsu appuntu prodotti bioloġiċi li huma prodotti ta' suċċess Anke f'pajjiżi fl-Italja, fir-reġun tiegħi wkoll, il-prodotti bioloġiċi huma popolari ħafna, grazzi. Grazzi. Sur Rossi. Sì, grazie, sono... Grazie ħafna smajt b'attenzjoni l-interventi ta' qabli speċjalment ta' rapporter jiena naqbel ma' ħafna minn dak illi qalet. Inħoss li huwa importanti ħafna li nżommu separazzjoni ta' dak li nxasam denominazzjoni d'oriġini għaliex jista' fost il-konsumaturi joħloq konfluzzjoni zejda. U għat għandi dubju dwar kwistjoni waħda li importanti ħafna. Mbagħad se jkun hemm dispożizzjoni oħra li ħajjeżamina wkoll dan il-punt. Iġveri, fl-aħħar mill-aħħar xef sensibu f'tikketta li xek minnaħa fuq ħafna prodotti huwa kważi impossibbli li tuża prodotti Ewropej minħabba illi eh, skarsita jom kella nistaw naslu għal prodott finali ikun hemm bżonn ukoll materja prima li fl l-aħħar tiġi minn pajjiżi terzi u għalhekk nindikaw tikketta illi ċertu partijiet mill-prodott ma ġewx mill-Unjoni Ewropea ifisser problemi ovvjament għall intrapriża li ħadd il-prodott u l-kumpanija ħadd bih il-prodott imma minnaħa l-oħra mux tajjeb li t-neħ indikazzjoniet mit tiket tajjeb ma t-inkludijomx. Għalix, jista' jkollok il-kas illi fil-suq ikollok prodotti illi jiġu prodotti minn sustanzi u materji prima li ġejjin minn pajizi barra l-Unjoni Ewropea li forsi ma jirrispettawx ir-regoli illi nirrispettaw fil dan l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk għandi f'moħħi prodotti ehm, mill-bidja li jieġom kabra metodi li huma projbiti f'pajjiżi tagħna użu ta' pestiċidi użi ta' antifungus li faħar mill-aħħar iħallu eh, residu fil-prodotti li huma projbiti fil-pajjiżi tagħna però pajjiżi oħra jħalluhom u ċari li produzzjoni ta' prodotti finali illi fihom ikollhom prodotti illi fihom sostanzi li aħna niprojbixxuhom jista' jwassal fl aħħar problemi għal konsumatur Li teskludi dan mit-tikketta jfisser li ma tagħtix l-indikazzjoni lil konsumatur. Ħanat eżempju sempliċi. Dik tal-lasel, lasel li tkellem dwaru kollega Taljan, lasel huwa wieħed mill-prodotti tipiċi fl-Italja, għandek kompaniji illi ġustament jgħidu li l-lasel ġej minn barra l-Unjoni Ewropea u jindikaw li ukoll minn fejn ġejjin, oħrajn ma jindikaw xejn, u oħrajn jgħidulek li lasel u huwa prodott fl-Italja f'żona partikolari li ma jkollokx tikketta bħal din issa tista' tfisser illi tkun tista' tpoġġi qasel ta' kwalità baxx ġo vażett u tbijaw daqs li kieku kien għasel prodott fl-Italja Minar ma tagħmel differenzazzjoni. Fija kwestjoni li rridu nedu nota tagħha għaliex għaliex il-tikketti, eċetera, eċetera. Insibu għom fuq eh, percentaġġ baxx ta' prodotti minn dak li għandu xasam stampa ġenerali għalhekk, saħad nitlob li kollegi, speċjalment il-rapporter, sabiex ta' tensjoni speċjali, sabiex issib illi tabbina iż-żewġ ħtiġijiet, dik li kollok tikketti illi tassew sew il konsumatori kun jista' jaqra faċilment kot-tikketta li tinftijem imma minnaħa l-oħra niżguraw illi l-informazzjoni tasal bl-aktar mod dettaljat possibbli. Grazzi. Grazzi. Sur Christian Klass. Madam, pardon. Signora Klass, diskuża l President. Grazie ħafna, Signora President. Xta' t-nirringrazzja l-Signora Juzo, l-rapport taħħa. anka punt l-introduċiet. Irridu niftakru li qed nitkellmu dwar politika ta' kwalità ta' prodotti tal-bidja u li ma tip ta' strateġija ħansegu. Is-Sinjura Juzo tkellmet dwar id-denominazzjoni ta' prodotti u indikazzjoni ġeografiċi illi huma xi tip ta' timbru ta' kwalità fl-Ewropa u timbru ta' kwalità qed isir eh, kemm xejn mhux ċar dan minħabba qegħdin nitfixklu saqaj xulxin u dan ifisser illi huwa kompetu tagħna li nsibu soluzzjoni għal ġejjin, ġejjin soluzzjoni li taqadna, soluzzjoni li fuqha naqblu l-kol u għandna prinċipji komuni. U dawn il-prinċipji insibuhom imnaqxa fl organizzazzjoniet tas-swieq fejn insibu prodotti tagħna. U għal daqstant, Hemżon li niftakru dawn il-punti meta nitkellmu dwar eh, produzzjoni fl-Unjoni Ewropea jew anka abbażi ta' cross compliance għaliex cross compliance tiżgura produzzjoni sostenibbli. U jiena naħseb li hawnhekk fih dan il-Kumitat għall-Ambjent għandu jkun importanti għalina illi produzzjoni sostenibbli, produzzjoni ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja, u li nżommu eh, l-agrikoltura u l-ambjent tagħna mod sostenibli hija xi ħaġa illi għandha tkun fil-qalba tal-politika tagħna għandha tkun fuq qoddimnet fl-aġenda tagħna. Kont qed naħseb dwar dan bħala parti minn ekonomija globalizzata li xnafu li huwa diffiċli illi niftakru l-oriġini puri ta' prodott. Jekk tieħu l-eżempju tal-pizza, per eżempju, din għandha tiġi mill-Italja biss. Imma għandek problema jekk tħares lejn l-ingredienti eh, l-issib fuq pizza. Għalhekk għandu jkun hemm xi tip ta' timbru ta' kwalità, xi tip ta' logo illi juri illi il-pizza tkun prodott Taljan. Dan jitependi mir-reġun ukoll, ma tistax tagħmel din xaġa mandatorja. Nappoġġa lek l-approċċ tas Sinjura Pilar Ajuso meta qalet illi din it-tip eh, eh, ta' regola għandha tkun volontarja indikazzjoni ta' oriġini u l-produzzjoni wkoll ta' prodotti tal-ikel tipprovdi il-bażi ta' ħajja tajba lina l-koll u għanna nipromovu dawn il-prodotti b'mod ġust, nkan il-mod kif għan fuq is-suq. Irridu nimponu wkoll ċertu kondizjonijiet fuq kif iridu nipproduċu. Dan għandu jieħu l-forma ta' timbru ta' kwalità. Grazzi, Sur kol xlita. Kommentaru, di Jag håller med föredraganden om att eh, vi inte ska... Grazie ħafna, komment malaj malajr. Jena naqbel ma' rapporter illi ma nistawx intejbu fuq indikaturi ġeografiċi jew denominazzjoni ta' oriġini. Madonna kollu, naħseb illi l-pajis ta' oriġini għandu jkun indikat. Mistoqsija komuni li jistaqsu konsumatori f'pajjiżi minn fejn li kelli kiena nixtri pizza ma importax jekk din ix prodotta fl-Italja jew l-Ġermanja. Però in-nies trid tkun taf minn fejn ġej il laħam fuq il-pizza. Il-ċittadini jixtiequ jiklu prodotti il maġġewx trasportati mill-bot. Irridu jkunu jafu minn fejġej għal-materja prima, fejġew prodotti, prodotti tal-ikel. Naħseb il-Komitat tal-Agrikoltura eh, kien dejjem favur denominazzjoni ta' oriġini tkun ċari, ma nara l-ebda kontradizzjoni bej denominazzjoni ta' oriġini u indikazzjoni ġeografiċi. Jina xtaqt li eh, nkomplu fil-rotta li qbadna, fil-triq li qbadna. U dan għanna niddiskutuħ fil-pakket dwar jarda li ikel perenna naqbel ma l-opinjoni tal-Komitat tal-Agrikoltura illi jemmen illi denominazzjoni ta' oriġini u għamezz kif il-konsumaturi jagħmlu għażla ħjar għalhekk għandna nżommuha. nkunu kapaċi nitrattaw dan b'dan mod ta' biex ma jkunx hemm konflitt bejn nazzjoni ta' oriġini u indikatori ġeografiċi. Grazzi, President, jiena wkoll naqbel mar-rapporter naħseb illi huwa utli ħafna illi aħna nżommu iż-żewġ sistemi għaliex it-tnejn irnexxew u naħseb illi għal kumpaniji żgħar u daqs medju fil-qasam tal-agrikoltura huwa importanti ħafna illi aħna nżommu dawn il-marki, dawn il-trademarks ma naħsibx illi il-miżuri li qed tipproponi l-Kummissjoni se jgħinuna nilħu l-għanijiet li rridu nilħqu jiġifieri li nagħmlu ċara mal-konsumaturi li ċerti prodotti tal-ikel jiġu minn xi reġun partikolari jew huma ta' ċerta kwalità u jfisser ukoll li mbagħad dawn ikunu lesti li ħalsu prezz ola. Rridu naħsbu wkoll dwar il-politika tal-prezzijiet. li ma jfissirx illi ikel li hu proċessat industrialment huwa ta' kwalità ar imma kwistjoni hija li l-konsumaturi huma lesti li ħalsu ftit iktar jekk li kell ikun ġi prodott skont ċerti riċetti jew jiġu minn reġuni partikolari dwar l-ittikketjar mbagħad nfakkarkom li għamilna pass il qoddim importanti, ħdimna fuq dan tul is-sajf, rridu nqogħdu attenti li ma jkunx hemm wisq tikketti fuq il-prodotti tal-ikel għax dan ukoll jista' joħloq konfużjoni u l-konsumaturi mbagħad ma jkunux jafu xiridu jajdu xittittajt l-informazzjoni kolla li fuq it tikketti kultant aħjar inqas mill-li iktar. Dwar l-eco-labeling un-bat naħseb illi forsi għanna nintroduċu standards Ewropej sabiex ma jkunx hemm bat ħafna entitajiet privati illi jimbtu l-emulaw mbagħad jekk il-konsumaturi kollom iktar ċertezza legali għandna biżejjed possibilitajiet ta' azzjoni f'dan ir-rigward. Għalhekk nistenna xie eh, xi proposti kostruttivi se jiġu mill-Unjoni Ewropea dwar dan. Grazzi il signora Dallon. Grazzi ħafna, Signora President. Freazzjoni għal dak li qal is-sur Schlitter. Il-konsumaturi Olandiżi irridu jkunu jafu xtip ta' ġobon hemm fuq pizza u irridu jkunu ċerti li dan ikun tassew ġobbon u mhux is-sostitut tal ġobbon jiġifieri kull ġens eh, għandu il-prioritajiet tiegħu dwar il-bizzezz. Imma hemm bżonn illi nagħmlu distinzjoni bejn prodotti agrikoli u prodotti proċessati dan mhumiex l-istess ħaġa ma nistgħux intrattawhom bħala l-istess ħaġa dwar eh, prodotti agrikoli li huma mhux proċessati u li huma proċessati biss ftit naħseb li hemm bżonn li jkollna logo Ewropew propju minħabba dak li qalet is-Sinjura Klaw għaliex il-rekwiżiti Ewropej huma ħafna ħafna ola minn dawk li prodotti li jiġu minn partijiet oħra tad-dinja eh, iridu jirrispettaw. Meta għanna nitkellmu dwar indikaturi fuq livell volontarju tal-pajjiż ta' oriġini jew ir-reġun, Eh, jen naqbel ma' Sinjura Ajuso, dan jista' jsir fuq eh, mod volontarju imma l-użu volontarju ta' dawn l-indikaturi mandux ikun xkiel għal moviment ħieles ta' dawn il-prodotti issa dwar il-logo ta' prodotti ekoloġiċi dan għandu storja twila suppost li ilu jeżisti dan il-logo fil-fat. Imma għadu manħoloqx għalix il-logo tal-prodotti ekoloġiċi Ewropej jisbaħ ħafna lill-logo tal-grupp ta' Alde u għalhekk eh, weħilna ftit dwar minħabba fek. Logo Ewropew jena ħatta bi kbira illi il-komitat kien lest illi jonfo iktar flus sabiex isiru spot checks biex naraw jekk il-prodotti importati u x'qegħdin jirrispettaw l-standards illi suppost ikunu eh, prodotti skonto. Imma sfortunatament fil-realtà m'hemmx flus biex isiru dawn il-checks. Tkellimna mbagħad kol dwar logo dwar il co 2 Hemm bżonn ta' definizzjoni fuq livell Ewropew għax inkella kull supermarket kif qed jiġri fil-fatt fil-Renju Unit bħal Tesco li diġà għandu tikketta li turi li prodott uh, ma jkunx uh, ħafna emissjonijiet ta' CO2. Jekk nippermettu li kull negozju joħroġ blogo tiegħu skont id-definizzjoni tiegħu maħna se naslu kien. Ġifri, hemm bżonn li konna definizzjoni komuni. ta' kollu li jena rit najt fuq dak li jena naħseb li huwa rapport eccellenti li ħejjiet is-Sinjura Ajuso jider li maw ħadd iktar li jixtieq jagħmel mistoqsijiet qabel ma nerġa' nagħti kelma lir-rapporter. Ah, skużani, skużani, kien hawn ieħor. Grazzi ħafna. Il-punt li xtaqt namel jena fir rigward ta' dan ir-rapport huwa li aħna qed niġu mitluba illi naddottaw politika ta' kwalità l prodotti tal-bidja f'kuntest kompetittiv u f'ambjent fejn il-politika agrikola Ewropea trid tinkludi wkoll dan il-qafas. aħna qegħdin ukoll nippruvaw innaqsu l-attività tal-bidja u anki il-numru ta' bdiewa. Imma fl-istess ħin dawn qegħdin jitolbu ħarsin politiku għadħul tagħhom għalhekk l-unika soluzzjoni għal dan il-kontest internazzjonali ek negattiv mod partikolari għal bdewa fil-nofsenar tal-Europa huwa illi dawn jipproduċu prodotti ta' kwalità olja. Dawn huma prodotti bil-denominazzjoni ta' oriġini jkunu wkoll uh, ekoloġiċi, bioloġiċi, fejn hemm bżonn ukoll illi jsiru ispezzjonijiet sabiex nkunu ċerti l-konsumaturi jkunu mħarsa. U hekk eh, l-interessi ta' dawk illi jirrispettaw il-konsumatur jiġu imħarsa. Għalek aħna qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-ambjent, ta' territorju naturali, s-saħħa tal-konsumaturi, imma naħseb illi għanna wkoll insaħħu il-forma ta' produzzjoni kollettiva. Għanna bżon ta' politika soda kontra l-organizmi modifikati ġenetikament u dan huwa punt importanti ħafna li sejjejna biex inħarsu il-prodotti ta' kwalità. Jekk aħna inħarsu il-produzzjoni lokali, mux biss nkunu qed inħarsu it-tħol tal-bdiewa, ma nkunu qed inħarsu l-ambjent. U dan irridu naqduh ma' politika fejn jitnaqsu distanzi li jiġu trasportati prodotti tal-ikel, jista' jkun li prodott jiġi eh, prodott ekoloġikament fċertu reġjun imma mbagħad irid jiġi trasportat fuq distanza twila li dan ukoll mbagħad fl biex jagħmel ħsara. Jagħmel ħsara lil eh, l-ambjent jekk jiġi prodott ħafna CO2 u karbonju biex dan il-prodott tal-ikel jitwassal l-konsumatur. Jekk aħna irridu li jkonna prodotti ta' kwalità, irridu nqisu ukoll il-politika ta' trasport u il-politika dwar l-ambjent u l-ħarsin tal-ambjent, protezzjoni tal-kollettivitajiet lokali, l-ikel bioloġiku u koll irridu nappoġġawhom permezz ta' rapporti bħal dan. li huma maħsuba biex ħarsu dawn il-prodotti u biex iħedġu lil nies konċernati biex jadottaw prassi tajba pa' logos li jsiru ispezzjonijiet, etc. u li dan jiġi inkluż fil-kuntest ġenerali li semmejt iktar kmini. Grazzi. jekk verament issa ma ħadd iktar li jixtieq jintervjeni, ngħidilkom illi jiena issa għandi mistoqsija lek Sinjura Rapporter Fil-punt 12 inti għettajt illi għanna ninkoraġiċu il-produzzjoni integrata. Ma tibżax illi dan joħlo iktar konfuzjoni eh, dwar dak li diġà għadna dwar il-tikketti ta' l-ikel bioloġiku jina naqbel ma dak kollu li intijat li għanna jkonna żewġ sistemi, ġifiri l-indikaturi ta' oriġini, indikaturi ġeografiċi u dwar il-ħtieġa illi aħna niżviluppaw uh, agrikoltura illi ma tagħmilx sara lill-ambjent imma dwar il-produzzjoni integrata. Issa l-standards illi aħna għanna huma severi ħafna mod partikolari per eżempju fl-użu tal-pestiċidi. Forsi tista' twieġeb għal mistoqsija tiegħi u mbagħad tikkonkludi u jiena minissa issa nirringrazzjak għall kwalità għolja tar-rapport tiegħek. Mela, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi intervjenew u nibda dawk e, bil-aħħar mistoqsija tiegħek bil-produzzjoni integrata fil-politika agrikola Ewropea, CAP, hemm regolament dwar il-produzzjoni integrata għal produzzjoni tal-prodotti tal-ikel. Forsi għanna imorru u nerġaw nirreferu għalija Eh, semmi standards ta' kwalità addizzjonali. Il-prodotti kollha li huma prodotti fl-Unjoni Ewropea jirrispettaw l standards ta' kwalità fir rigward ta' pestiċidi. Imma il-pajjiżi Ewropej kienu propju l pioniri biex joħolqu standards għal kwalità ola bħal pereżempju l-indikaturi u denominazzjoni ta' oriġini u indikaturi ġeografiċi ma hemm ftit garanziji dwar dan u aħna rridu li dawn il-ftit garanziji li baqa inħarsuhom. Anki eh, il-bidja il bioloġika. Jina qed ngħid li hemm bżonn li jkollna logo Ewropew u m'għandniex naqgħu fil-nassa fejn ikonna xiren jew eluf ta' logos għal prodotti differenti li jkunu eh, prodotti minn produtturi żgħar għanna jkonna tikketta wahda għal prodotti tal-ikel bioloġiċi prodotti fl-Unjoni Ewropea. Dan dan huwa standard, dan huma affarijiet differenti u, dif u distinzjoni bejnietom irridu inħarsuwa id-denominazzjoni ta' oriġini jew ġeografika ta' imbit jew ta' ġobon. Jekk dan ikollu denominazzjoni ta' oriġini, ifisser li l-eneb ikun tkabbar fċertu reġun, per eżempju l-imbit Bordeaux, hemm l-eneb illi jkun tkabbar f'Bordeaux. Jekk ikollu indikatur ġeografiku, dan huwa livell differenti. U għanna nżommuha din id-differenza għaliex bekk il-konsumatur jaf id-differenza xini u jifima din id-denominazzjoni. Dak li aħna rridu namlu għalli forsi nipromuovu l-prodotti iktar, imma l-konsumaturi Ewropej jafu bihom dawn id-denominazzjonijiet. Inkella jekk se nibdew inħaltu l-affarijiet se nerġgħu noħolqu konfużjoni kbira fil fost il-konsumaturi tagħna. Grazzi, Sinjura Rapporteur, għal dan ix-xogħol eċċellenti tiegħek. Infakkarkom l-iskadenza għall preżentazzjoni tal-emendi u fit-8 ta' Deċembru f'nofsinhar u nivotaw fil-seduta tal-27 ta' jannar 2010 fil-Komitat tal-Agrikoltura fil-Komitat tal-Agrikoltura fi fifrar un bat waqt il-plenarja f'Marzu. U hekk hawnhekk issa jiena nista' nagħlaq din is-seduta u nawguralkom il-lejla tajba.